Ewropea ħajkunu ħafna aħjar wara li ndaħlu dan ir-regolament. Grazzi ta' sew l-attenzjoni taka. Grazzi, Sur Sajjer. Jiena mela nasumi li meta tgħid pubbliku in ġenerali inti qed tifisser il presidenti jekk stess ukoll. Għaliex ma ħadd iktar hawnhekk minn pubbliku. Kull mi qed hawnhekk eh, huwa ta' sewi speċjalizzat dawn jgħixu eh, is-suġġett kuljum allura dawn jista' jkunu jew kontra jew favur. Insomma, dibattitu issa wasal fit tmiem u nivvotaw għada u s-sessjoni li miss se jsir għada 16 Deċembru li ġurnata ta' St. Adelaide kienet l-isem ta' ommi eh, u eh, l-agenda hija pubblikata issa fil fuq il-website tal-Parlament naġġornaw sada u għada nkun nista nawgura lil kulħadd il festi tajba. Grazzi lejl it-tajjeb.